Kolleġ, putem trece la explicațiile de vot. Signori, mela għalli sanaddu għall-ispiegazzjonijiet tal-vot. Jekk eh, tixtiqu tkomplu titkellmu, tistgħu tmorru barra għaliex aħna se nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-vot jgħid il-President. Eh, Sur Caputo fuq ir rapport ta' sinjura De Sarnes. Grazie Presidente, oggi ho votato contro l'importazione. Grazie, jiena votajt kontra l-importazzjoni ta' zejt mill-Messina li xinħoss li din hija għażla żbaljata li mhix se tgħin il-bdewa Tunezin u se tagħmel ħsara lil produtturi Ewropej b'mod partikolari dawk tal-Pulja. Dak li għamel il-Parlament illum lum wasal illi wara dak illi ġara fit tunezija zdiet l-importazzjoni mit tunezija zdiet iktar minn 400 fil-mija. Bek il-total ta' l-waslita ġevolati huma iktar minn 40.000 tunnellata. Dana se wasal l-iktar frodi ningannaw il-konsumaturi fuq l-oriġini tal- prodott. Jiena ma najċ li mannix nejnu li Tunezija imma għandi dubji serji dwar kif għedin nejnu għom. Ma nistawx skur nipermettu illi kunu produtturi ta' zejt illi ħalsu għal dan. Yes. Monsieur Golnish. L-Onorevoli Golnish. Fil-qosor ħafna memx traduzzjoni bil-Franċis Almenu jiena ma stajċ insegwi bil-Franċiż l-ispjegazzjoni li għamel kollega Caputo. Imparerew, uh, imparerew kollegi, kollegi Vorzine sema se rezolve ċesta problema? Ħanaraw x-problema hemm. Sir Hannan. Sir Hannan mux qiegħed fil-awla. L-Onorevoli Jar. Grazzi ħafna President mill-banda waħda ħafna ferħ illi dan il-rapport ġi adottat għalix l-aħjar mod illi wieħed jagħtijajnu għall-iżvilupp huwa il-kummerċ reċiproku dawn l-arranġamenti jiġġeneraw żvilupp ekonomiku u impjiegi tħul prosperità tajjeb wisq. mil banda l-oħra nafu illi prodotti agrikoli importanti hemm tista' sir ħafna ħsara fis-suq intern ma noqgħodux attenti fis-settur tal-ħxejjex u tal-frott fl-Unjoni Ewropea għandna ħafna produzzjoni żejda. illi tista' twassal għal tnaqqis fil-prezzijiet tal-bdewa tagħna għalhekk nixtieq illi l-Kummissjoni tintebba' b'din il-problema u jiżguraw illi jkun hemm miżuri ta' kompens għal bdewa fl-Ewropa. Grazzi. Hanno, you have the floor. L-Onorevoli Takola. Yes, idoksija. President. Grazzi. Jiena nixtieq nitkellem dwar di l-kooperazzjoni ma' Tunizija huwa importanti illi aħna nappoġġawa li Tunizija b'mod partikolari eh, fil-mixja tagħhom lejn id-demokrazija. Hija xi ħaġa meħtieġa ferm fil-tramuntana tal-Afrika imma rridu nizguraw ukoll li l-produzzjoni tal-żejt taż-żebbuġa fil- nofsinar tal-Europa tkompli u li tkompli jieġi prodott prodotta kwalità tajba. Issa il fat li kwota zdiedet miex idea daqshekk tajba, kwota li kien hemm kienet biżejjed għalhekk jiena naqbel Massur sur Caputo u dak li qal fuq il ftejn Rapportu domna Grostet. Grazzi ħafna. Issa immorru għal rapport tas signora Grostet, is-Sur Zimissu. imissu. Grazzi ħafna, President. Din il-proposta hija tentativ minaħa tal-Unjoni Ewropea biex ikunu nistaw niżviluppaw leġiżlazzjoni fuq is-saħħa tal-annimali. Ta' spiss il-mediċini huma żviluppati mhux biss biex intrataw l-annimali imma ukoll għal bnedmin. Din il-proposta riżoluzzjoni tipprova ittejjeb l-aċċess għal mediċini diġà jeżistu kif ukoll appoġġ għall innovazzjoni u żvilupp ta' mediċini ġodda kif ukoll biex niġġieldu kontra ir-resistenza antibatterika. U għalhekk diġà kien hemm diskussjoni fil-plenarja u jiena votajt favur. Is-sur ħalin mhux hawnhekk għal ngħaddi l-kelma lis-sur Jar. Mr. Jar? Onorevoli Jar, grazzi ħafna, President l-agrikoltura qed tassuma responsabilità tagħha l-usi ta' prodotti medicinali veterinarji meta nużawhom jiġifieri għandna bżonn niżguraw ruħna minn żewġ affarijiet l-ewwel net hemm bżonn illi ikun hemm użu tajjeb adattat. U mbagħad għandna bżonn naraw ukoll l-effetti kollaterali potenzjali u nżommu f'moħħna dejjem il-fatt ir-resistenza antibiotika. L-agrikoltura hija parti biss minn din l-ekwazzjoni imma ekku però għandna bżonn insibu soluzzjoni u dan ir-rapport naħseb li badna triq tajba biex insibu kompromessi utili għal proibizzjoni tal-beħ u xri xirat ta' dawn il-prodotti fuq l-internet u nixtiequ illi ma jkunx hemm daqshekk użu mill-antibiotiċi u għanna approċ ġust tal-antibodiċi li diġa daħħanna u dan huwa kollu importanti ħafna għal dawn il-mediċini biex hekk innaqsu l-użu tagħhom. Grazzi ħafna istaw immorru għal rapport tas-sur Tanasescu u nagħti l-kelma l-Onorevoli Pospisil. Grazzi ħafna, President dan huwa relatat għal punt ta' qabel fuq il-mediċini veterinarji prodotti medicinali veterinari jina nil fatt illi diġa kena direttiva u wisad niprovaw nigverna waħjar, nirregola waħjar, ħaġa tajba dejjem, ma nridux nkomplu nifixxu is-setat tal-Unjoni Ewropea u nirregolaw iktar, imma pjuttost niprovaw namlu regolamentazzjoni imtejba u għalek dinja l-idea bażika wara dan ir-regolament u lek jina votajt favur favur l-annimali u jina kontent ħafna illi nista nara illi qed ikunaw appoġġ kbir hawnhekk fil-Parlament. Is-Sur Mamekins. Grazzi ħafna, President. Jina nilqa il-proposti l-ġdodda għal finanzjament tal-Mediċini Ewropej u l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea. Jina naqbel ukoll il-rwol tal-Aġenzija il rwol tal aċenzija fil-reġistrazzjoni ta' prodotti medicinali veterinari għandu bżon jiġi imtejjeb. Dan huwa pass il-qoddim issa kull stat membru għandu s-sistema tiegħu u għandna bżonn denominatur komuni. Nilqa' ukoll il-bidliet illi innaqsu il-kompetenza tal-Kommissjoni u hekk ikonna proċedura ta' kodeċiżjoni u mhux għattim ta' implementazzjoni palma konna qabel. ħaġa tajba u kol illi se jkun hemm supervizjoni ta' kull ħames snin votajt kontra. Favur. Is-Surjar, e grazzi President. Nishtiq nżid xi ħaġa fuq dak li għad fuq rapport preċedenti nixtieq ninkludi l-punti illi pratikament nistgħu naqblu ma dan ir-rapport, però nistgħu ngħid u nerġa' ngħid li jiena kontent ħafna li l-agrikoltura hija settur trasparenti ħafna għandna hawnhekk dimostrazzjoni olja ta' antibiotika għandna proċedura ġdida. Mandi talba waħda li dawn l-ispeċifiċitajiet li naraw eh, fil-agrikoltura fil-veterinarja dawn qed jiġu trasposti anke fis-settur tal-medicina eh, umana eh, l-informazzjonijiet u anki l-mod kif jiġu użatu. Jien naħseb li hawnhekk m'hawnx biżdejjed ċarezza u nuqqas ta' data eh, eh, jider illi nistaw nġibu statistika biss minn l assikurazzjonijiet imma eh, il-veterinarja model għal medicina umana anki għal għastent nħossi li s-setturi kollha għandhom jikontribwixxu. Grazzi. Sur Kelly. Grazzi, President. Jina kont kontent nappoġġa dan ir-rapport u jina kontent nara li ġi aċċettat. Jina ili fil-professjoni fil-ili ħafna snin u għandi ammirazzjoni għal-jom u naħseb li is-soċjetà ma tirringrazzjawx biżejjed un mod speċjali hawnhekk fl-Ewropa fejn għandna eh, fama tajba ħafna ta' traċċabilità eh, mill-razzett mil, għal furketta u għal din ir-raġuni il-proposta li għanna qoddimna l-lum rridu nizguraw illi ikunem konformita ma' regoli u kif għal surjar il-periklu huwa illi eh, mhux dejjem inkunu kontenti bir-regolamenti kollha u rridu nħarsu lejn eh, l-affarijiet mod attent biex naraw il-prodotti ma fuq il-professjoni. Mulțumim și noi. Trecem acum la <clears throat> propunerile de rezoluție către o economie de sus. Meresa naddu fuq il-rizoluzzjonijiet fuq l-ekonomija mexija mid-dejta. Is-sur Stiller. Sinjura Stiller, grazie Presidentina, nappoġġa r lejn ekonomija bazata fuq id-data u mod partikolari referenzi għal ħiliet digitali. Bekk iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jisfruttaw għal massimo il-ħiliet digitali il-bżon li natu edukazzjoni digitali, opportunitajiet ta' taħriġ skola, kolleġi, università fuq ix-xogħol jew anki fil-klabs ta' pensjonanti. Qatt ma kienet daqshekk importanti għax hekk m'għandniex ħiliet digitali aħna ma nistgħux naċċedu għal potenzjal tal-suq -so intern digitali biex noħolqu l impigi u napoġġaw l-ekonomija Eh, Ewropea. Hemm bżonn il-ħili digitali jkunu il-bażi ta' kollox. Il-Prim Ministru Żvedis offra li jagħmel summit speċjali fuq id-diġitali il bira u jiena nixtieq li jkun hemm summit eh, digitali biex lebda ċittadin tal-Unjoni Ewropea ma jibqa' lura f'din ir-rivoluzzjoni digitali. Grazzi, Onorevoli Mamikins, grazzi ħafna President. sa sena 2020 l-ammont ta' data se tkun 16 triljun. Jiġifieri żieda ta' kull sena b'60% mill-inqas. Għalhekk f'każ ta' 40 zettabyte ifisser iktar minn 5200 gigabajt għal kull abitant tal-pjaneta in potenzjal enormi irridu nużawh u jiena nappoġġa dan id-dokument u fl-interess tal-konsumaturi, professjonisti fil-qasam tal-edukazzjoni, tas-saħħa, eċetera, għandna bżonn ta' informazzjoni ċara għal ċittadini u eh, l-Unjoni Ewropea u l kummissjoni tittamlu dan ix-xogħol anke dana fir-rigward tal-innovazzjonijiet u l-investimenti mhux biss fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma fuq kull livell. Grazzi. L-Onorevoli Kelly. Grazzi għal darbohra, President. Kien eh, interessanti illi f'dan ir-rapport kien hemm eċċezzjoni waħda fil-lista tal-vot fejn inti stess ma konċ taf jekk in-nies kienu qed jivvotaw favur jew kontra l-emenda, jiġifieri l-emenda 26. U eh, naħseb li dan mhux sew fil-fatt għandna bżonn ta' provi ta' kif in-nies ikunu ivvotaw u dana fuq kull rapport li nivvotaw fuq u rridu kunu nafu kemm votaw nies, min kien favur, kemm kien hemm kontra fuq kull rapport. Din hija xi ħaġa informazzjoni rilevanti fuq kull rapport. Lilin minn dan dan huwa rapport importanti ferm. U bħala rapporteur naħseb illi u għamnek qed nikludi li l-nifsi nittemaw il nkompli namlu progress fuq u dan il-qasam irrit eh, najdilkom illi il-gruppi jiddeċidu jekk ikunx vot nominali jew le, jiena sempliċement eh, nimxi skont eh, l-istruzzjonijiet illi kolli hawnhekk. Le le jiena ma konċ qed nikkritika lilek sur President imma naħseb illi hija xi ħaġa illi għanna nitħlu fija biex ikonna rekords għal min forsi kollu pjaċir jara kif aħna ivvotajna. Iva hemm affarijiet illi ta' min wieħed jidħol fihom aktar. Iva, tajab wis issa naddu għal mozzjonijiet tal riżoluzzjoni l-Eritrea l-Onorevoli Pospisil. Grazzi, President. Jiena ivvotajt favur din ir-riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea hija sitwazzjoni traġika. L-Eritrea wieħed mill-ifqar pajjiżi fid-dinja b'reġim totalitarju li qis iċ-ċittadini eh, kapaċi li jidħlu għas servizzi nazzjonali b'mod indefinit dan huwa wieħed mill-pajjiżi li għandu l-ola numru ta' refuġati u fil-pajjiż m'hemmx gwerra ċivili, sempliċement minħabba ir-reġim il popolazzjoni edha taħrab u l-kondizjonijiet krudili li hemm fdal pajjiż u huwa importanti li aħna nitolbu r-reġim lokali biex ehm, jirranġa din is-sitwazzjoni Eh, huwa importanti illi aħna niġbdu l-attenzjoni tal-ġunta għalla volja ma nimmaġinax illi da se jkollu impatt fuq il-gvern lokali. Grazzi. L-Eritrea illum edha f-situazzjoni kera ħafna f'dak li għandu xaqsam drittijiet tal-bniedem, libertà tal-espressjoni, risorsi. Fil-fatt, memx ġudikatura indipendenti, u il-popolazzjoni Eritrea bejn 18 u 50 sena irridu jitħlu fl-armata f'kondizzjonijiet korra ħafna u ħafna minnhom imbagħad isiru refuġati lejn l-Unjoni Ewropea. Hemm dawk illi jirreferu eh, għall-Eritrea bħala pajjiż Afrikan li huwa parzjalment abjad. Aħna għanna dan l-istrument biex forsi namlu xi impatt fl-Eritrea. Il-gvern tal-moment ma jimportax aħna xnajdu hawnhekk u għandhom relazzjonijiet ħżiena ħafna mal-ġurin tagħhom ma nittama li din ir-riżoluzzjoni se servi għal xi ħaġa. ħafna dan għal din ir-riżoluzzjoni li l-grupp tiegħi il-PPE ressa U fid-daw situazzjoni attwali fir retrea it-talbit fuq l-awtoritajiet li rilaxxaw il-priġunieri kollha u bħab l-obligi u kota servizz militar li joħoġu n-nis midjar taħħom u l-kondizjonijiet ħzin ħafna, jina nitlob l-Eritrea illi tirrispetta dritt tal-edukazzjoni għax jekk li ħafna zazax qed jaħarbu minn dan il-pajjiż ma nisawx ikun hemm ġid dan il-pajjiż ma rispetta dettijiet tal-bniedem u mal-partiti għaj nixtieq nenfasizza it-ħassib tan-nuqqas tal-libertà tal-kelma u l-esistenza ta' priġunieri politiċi bis-ksur tal-stat ta' dritt u jiena nappoġġa ta kollha illi jitalbu għal rilax tal priġunieri Svediż Isaac illi illu emmek 14 sena. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Issa imorru għal rapport fuq il-Fajrom, is-sur Pospisil. Grazzi ħafna, President. jina batajt favu dan il-rapport li jiddeskrivi situazzjoni attwali fil-Fajrom fuq l-proċedura ta' sħobija l-Unjoni Ewropea aħna għandna bżonn noffru l-possibilità li jsiru eh, parti mill-Unjoni Ewropea dawn il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u jina kontent ħafna bil-mod kif il-fajrum qed tratta il-kriżi migratorja u fuq dak li qegħdin jagħmlu fuq il-frontieri fejn il-Greċja ma tistax tagħmel monitoraġġ adattat tal-frontieri u għalhekk għandna bżonn naraw l-Maċedonja bħala eh, sħab tajab ħafna tal-Unjoni Ewropea imma l-Greċa sfatatament qed timblokka minħabba l-isem u dawn il-kwistjoniet m'għandhomx determinaw jekk il-Maċedona tkunx membru jew le tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-Sur Mamkins. Grazzi, President il-Bosnia Herzegovina u il turkija qed iżibu ruħhom f'sitwazzjonijiet diffiċli għal dawk li huma taħt id ta' sħubija u l-istess bil-fajrom. Il-konflitt li hemm mal-Greċja, tensjonijiet mal-Bulgarija, dawn mhumiex l-uniċi fatturi li rendu dawn il-negozjati bejn il-Maċedonja u l-Unjoni Ewropea diffiċli. Attwalment dawn il-negozjati il negozjati ma bdewx minħabba l-pożizzjoni tal-Kunsill, imma waħda mill-problemi hija l-istabilità politika nafu li dan il-pajjiż hemm il-korruzzjoni, hemm nuqqas ta' libertà, anke ta' libertà tal-kelma u sfortunatament m'hemmx progress. Imma ovvjament jiena votajt favur din ir-risoluzzjoni u nittamaw li għalmenu namlu pass il-qoddim Grazzi ħafna l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna President. Jina votajt mal-grupp tijaj fuq dawn il-voti t-tsunenit kollha ħlif waħda, iġifiri l-emenda 7D. Dik li met referenza għan-NATO. Għax l-Irlanda pajjiż neutrali jiena astenejt. però nixtieq ngħid ukoll naqbilt mal l kbira ta' l-emendi. Għax hemm li l-Maċedonja jerterfa' responsabilità mingħajr minn tkun tista' timplementa l-impenji tagħha kollha, inkluż l-impenn illi relazzjoni relazzjonijiet mal-viċinat biex jek ikun hemm rakkomandazzjonijiet pożittivi biex ikunu jistgħu jiftu negozjati ta' sħubja mal-Unjoni Ewropea dan huwa punt importanti ħafna u naqbel ukoll ma' tarbit tal-Kumitat tal-Afid illi jkun hemm dialogu kostruttiv bħala tlistija l elezzjonijiet fil-5 ta' Ġunju tal-2016 li se jkunu kritiċi għal dan e, għal dan il-pajjiż il-fajrom. Grazzi, Sur Makovej. Signora Makovej. U veru illi l-Maċedonja qed faċċa l-ikbar kriżi politika mill-2001 il-vuċi ta' soċjetà ċivili edha tinstema dejjem iktar fil-Maċedonja u hija involuta attivament fil-soluzzjoni tal-kriżi. Hemm bżonn ta' stabilità fil-Maċedonja biex tiżviluppa soċjetà il-Maċedonja ġejja lejn l-adeżjoni lejn l-Ewropa u ma nistgħux ninsewħ dan il-Kummissjoni qed titlob biex għal-mandat biex tibda negozjati mal-Macedonia imma il-Kunsil qed jirrifjuta wara l-intervenzjoni tal-Greċja. Tal imma eh, il-Grigi għandhom jgħatu għarfin tal-isforzi li tagħmel il-Maċedonja. Il-Balkani tal-Punent huma importanti jridu nieħdu nota tal-miżuri li ħadu l-awtoritajiet U l macedonia għandha bżonn l impen politiku tagħna eh, biex jħossu appoġġati fl impen tagħhom. Issa se ngħaddu għal rapport fuq il-Montenegro, s sur Mikins. Grazie, President. Minkejja il-gvernijiet Il-problemi fil-Montenegro bdew negozjati fuq l adezjoni fl-Unjoni Ewropea snin ilu. U kienet waħda mill-pajjiżi li kellhom suċċess. Is-sena li għaddiet il-riżultati l-inkisbu kienu pożittivi fil-implementazzjoni tal-istat tad dritt. Forsi mhux edin jimxu bil-pass li nixtiequ aħna, imma l-iżvilupp huwa pożittiv. Anki sistema tal-edukazzjoni qed jiġi riformat. U jiena dan napprezza ħafna in dan ir-rapport. Grazzi, Sur Kelly. President, jiena fl-imkien mal-grupp jiena votajt fuq il-Montenegro ma kienieċ ħaġa diffiċli għax aħna sensitivi ħafna fuq Montenegro għamel ħafna progress, ħafna osma u nittamaw li nistaw narawom fostna bħala membri tal-Unjoni Ewropea fil-futur. <clears throat> Hemm ħafna pajjiżi li jixtiequ jitħlu fl-Unjoni Ewropea u mbagħad hemm oħrajn bħal Renju Unit li jixtiequ jitilqu. Pero fl-istess ħin irridu narfu illi il-Montenegro għamel progress kbir fi drittijiet ċivili, drittijiet tan-nisa u dinja ħaġa tajba għax ma nistawx nitolleraw illi ikunem trattament ħażin irridu nejnu l macedonia biex jgħinu l-ċittadini tagħhom biex inaqsu il-faqar fil-pajjiż. Għabru ma narawhom bħala membri tal-Unjoni Ewropea. Signora Makovej, il-Montenegro fetħet 22 kapitoli. U dan huwa pass importanti lejn l-Unjoni, rridu nisħu fuq l-isforz viżibbli li għamel gvern fil-sfida kontra terrorizmu u l-ġihadizmu islamiku il-problema kruċali li ma solvewx u il-korruzzjoni. E, Aħna napplikaw soft law u u dina ma tmexxihomx il-pajjiżi f'dak il f'dak il f'dak iż-żona tad-dinja. M'hemmx eh, investigazzjoni serja ta' files l-adozzjoni ta' leġislazzjoni mod partikolari eh, li ma fiex sanzjonijiet ma jamilx sens f'dan ir-reġun. Effetti realment konkreti bi sentenzi fil-qrati jistaw jiġġildu kontra il-korruzzjoni Eh, kriminalità organizzata u ħasil tal-flus. Dawn huma problemi kbar. Nafru nistgħu nimxu l-qudiem meta jkollna kuraġġ u determinazzjoni. Grazzi. ir rapport ta' Sur Gualtieri, Sur Mamikens. Grazzi, Sur President. Palma nafu fl-2012 pala reazzjoni għal krizi finanzjarju ekonomika dejna politika ġdida fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-banek u supervizjoni ċaqalqet mill-livell nazzjonali għal livell sopranazzjonali xi ħaġa li naqbel magħha. Jiena nħedġeċ il-tħaffif ta' riformi strutturali fis-settur bankarju sabiex dan ikun jiflaħ iktar għal xi kriżi li jista' ikonna fil-futur, mod partikolari għal banek il-kbar hawnhekk Naħseb il depozituri u l-klijenti se jigwadanjaw minn dan il-proċess għaliex id depoziti ikunu garantiti bħala prinċipju u eh, ikunem u kol eh, kompens li jenata irrispettivament mill-situazzjoni ġeografika tal-pajis. Grazzi l-Onorevoli Takola issa. Grazzi President. Jena ivvotajt kontra il-rapport fuq l-Unjoni Bankarja għalix jiena nħoss li hawnhekk fl-Ewropa eh, mxejna tajjeb ma' settur bankarju, forsi żejjed u l-kontribwenti tat taxxa u d-depozituri fl-aħħar mill-aħħar kellhom jagħmlu tajjeb għal politiki irresponsabbli li u l-banek ħafna eżempji ta' dan madwar l-Ewropa u jiena nibża illi l-Unjoni Ewropea permezz tal-Unjoni Bankarja se tkun Unjoni Mejta e, se jkonna dejn mutwalizzat komuni u jiena ma naqbilx ma din l-idea jiena irrit li l-Unjoni Ewropea tiżviluppa bħala unjoni ta' pajjiżi indipendenti imma affarijiet bħal l-Unjoni Bankarja li se jwaslu għal iktar mutwalizzazzjoni ta' dejn u responsabilta jiena kontra dan. Is-settur bankarju irridu nżommu sot u imbiet mill-politika fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Uh, thank you again, uh, Mr. President. And... Grazie, President Eh, proseta ta' kif qed tmexxi il-proċeduri u seduta tal-lum u biftit eh, sensa l-umorizmu wkoll ma tantx eh, għandna biex nifirħu meta naħsbu kif ġabu il-banek qabel il-kriżi ekonomika u finanzjarja u reċessjoni anke f'pajjiżi u jiena qed nieħu gost illi l-Unjoni Ewropea issa qiegħda tħossib is-supervizjoni tal-banek li għandna l-istress test u regoli li applikaw madwar l-Unjoni Ewropea kollha għax pajjiż żgħir tal-palma eh, hija l-Irlanda faċilment li wieħed jagħmel affarijiet kif ġiġi. Issa għanna l-opportunità biex noħol u unjoni reali biex n-nis jikunu konvinti li l-banek taħħom qed jaħdmu b'mod effiċjenti u l-kontribwent tat-taxxa ma jkollux jagħmel tajjeb għal l-imġiba ħażina tal-banek. Nittama li ħadd iktar ma jlissen dik il-frażi kbir biex ifalli. Il-koll irridu il nsegwu ir-regoli tal-Unjoni Ewropea illi għandhom japplikaw għal 28 stat membru. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Anamans. Sinjuri, il-krizi finanzjarja li l-għaddeja mill-2007 madwar id-dinja <coughs> ġelet il-politikanti irridu jeħilsu mir-riski fis-settur ekonomiku billi saħħu il-buffers. Din hija idea tajba imma l-Unjoni Ewropea qiegħda tużaħħażin dan l-approċċ għaliex kif jaraw problema jippruvaw jinjorawa b'dan l-approċ tal-unifikazzjoni din l-Unjoni Bankarja fit-tillet pilastru edha hemmhekk biex tkopri dan eh, li din l-iskema ta' assigurazzjoni għad depositi u eh, kif ġara bil-euro se, se tiġbidna l-ura, i jiġifieri votajt kontra l-Onorevoli Grappin. Għan votat għacess rapport. Grazie ħafna jena votajt favu dan il-rapport għax xina nemmen għanna bżon unjoni bankarja. U ek se eh, dan il-proġett se jkollu rwol importanti għall-investiment, specialment għall-SMEs, jekk naqsu il-riskju bankarju, il-krediti ta' riskju u koll jgħaw għall-SMEs, u għalek naħseb li l-SSM hija neċessarja għanna bżon supervizjoni ta' kwalità ma rridux li konna prudenza eżagerata fis-settur bankarju nitrasferixxu riski kollha fuq spallejn il-klijenti, speċjalment l-SMEs, imma il-finanzjament tal-SMEs huwa vitali għandhom bżonn kollha aċċess dan huwa kruċali għax bil-fors għandna bżonn l-avvanz teknoloġija jiena votajt favur il- proposta u tajjeb li l-Komissjoni u koll jkunu jistaw ikollhom kompetizzjoni ġusta fuq is-suq. Grazzi ħafna President. Issa nistgħu ngħidu li naġġornaw il-laqgħa sa tlieta. Grazzi.